parti, jekk tejnuni naġlu iktar. Mela ħanibdew fil-fat bil-votazzjoni tal-deċizjoni tal-Kunsil l-ewwel fuq il-Kunsil Leġislativ Palestinja favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Mela ħanerġa' nipprova minnu favur. Kontra. Tajjeb, mela jekk tixtiequ nivvutaw permezz ta' votazzjoni elettronika kif ġobkom ivvutaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet, il-rapport tas Sur Ferreira. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kif ġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Rapporti ta' Sur Ferreira, votazzjoni nominali għal darbohra votazzjoni miftuħa kieġib konvotaw. Kulħadd ivvota nala votazzjoni għaddiet. Issa naddu għal-rapport ta' Sur Van Dalen dwar ftim ta' subja dwar is mal-Cape Verdi, votazzjoni nominali votazzjoni miftu. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu issa rapport eh, għal-punt li jmiss li rridu nifutaw fuq fil-rapport ta' Sur Van Dalen għandna eh, test oriġinal ma' żewġ parti l-ewwel parti votazzjoni nominali. Kieġobkom. Kulħadd vota nara votazzjoni għaddiet it-tieni parti paragrafu 4 maqsum f'żewġ partijiet allura votajna fuq issa nivvutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi jogħġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddiet. Na, issa ir-rapport ta' Sur Serrao Santos, tim ta' sajt ma' Madagaskar, votazzjoni mnani komi votaw. Eh, intom ma tistawx taħdmu iktar maġġel minni u jina ma nistax naġġel iktar mit teknoloġija mela kulħadd vota nal votazzjoni għaddiet. Issa ngħaddu għar-rapport ta' Salba Bidegain dwar il-protokolli għamendar ftehim ta' Marrakesh li stabilixxi l-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ. Għan il-rapporter Zabba Bidegain jixtieq jitkellem għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Hm?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 Nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporteurs għal ħidma li għamlu għal dan ir-rapport verament tajjeb li m'hemm ebda dubju li ħaj ikkontribwixxi sabiex immexxi l qudiem il-kummerċ fuq livell dinji partikolarment f'dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u qudiem l-isfida tal-migrazzjoni li qegħdin naraw fl-Ewropa u meta ikun hemm unanimità li s-soluzzjoni trid tinsab fl-oriġini m'hemmx dubju li għandna bżonn dejjem aktar minn qatt qabel dawn l-istrumenti li jisprunaw l-iżvilupp ekonomiku, partikolarment f'dawk il-pajjiżi li l-aktar għandhom bżonnu. Grazie ħafna ħafna kollegi. Vielen Dank, Herr Kollege Salva Bidigain. Namentlich. Grazie ħafna votazzjoni nominali. Kieġob konvutaw. Kulħadd vota nara votazzjoni. Għaddi, tissa naddu għattini rapport li għandu l-istess titlu eżatt. Aħna qed nitkellmu fuq il-faċilitar tal-kummerċ, għal l-emenda numru 11 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda numru 1 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda numru 2 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 12 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddirċ. L-emenda 13 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma l Emenda numru 3 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddirċ. L-emenda 14 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma l Emenda 15 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma l Emenda numru 4 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw jekk iġobkom l-minali fuq l-emenda numru 4. Am għali abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd ivvota nagħlaq l votazzjoni ma L-emenda numru 5 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet ma L-emenda numru 6 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet ma L-emenda 16 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet ma L-emenda 17 favur kontra astenzjoni t-maddiċ. Emenda numru 7 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 8 favur kontra astenzjoni t-addiet. Emenda numru 9 favur kontra astenzjoni t-maddiċ. Emenda numru 10 favur kontra Astenzjoni t-maddiċ. Issa għaddu sabiex nivutaw fuq rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni għajkieġab kum votaw. Kulħadd ivvota nar votazzjoni. Ad Naddu issa għal rapport tas sur Zvoboda dwar il-permess dell-Awstrija l belġi l-Polnisa biex jirratifikaw jew iżommu mal-Konvenzjoni ta' Budapest dwar il-kontrat ta' trasport ta' merkanzija. Votazzjoni minn għalik ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddiet. Naddu issa rapport ta' Sinjura Keller dwar miżuri provizorji fil-qasam ta' protezzjoni internazzjonali għal beneficju tal-Italja u tal-Greċja. Għanna ċertu emendi ħanħdu għom fi grupp wieħed minu favur kontra astenzjonijiet dil 27 votazzjoni minna kieġob kon votaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu issa li minn da 47 li għanna u kemendora li minnaħat ħatar rapporter, Signora Keller Jekjoġbok. Grazzi kollegi, għu għanna emenda bil-fom li bilna mm, fuqa bejn shadows hija bazikament aġġornament dwar dak li smajna dal-oddu fuq il-proposta ġida ta' Juncker, ħassibuha bil-miktub fil-lista tal-votazzjoni xi jana artificial naqrawa il-imma bazikament qed ngħidu l rekazzjoni addizzjonali ta' 100,000 applikant mill-Italja, Greċja u l-Ungerija ħajsiru għabbażi tal-proposta ġdida tal-Kummissjoni dak wassugu ta' dak li edin niproponu unbat il-lingwaġġ speċifiku s-sibuħ fil-lista tal-votazzjoni. Flok noqot naqra hija komplikata ħafna. Gibt għajn vindi. Kretz ħafna Sinjura kena hemm xi oġġezzjoni. Għandna aktar minn 40 ma għan nistgħu nifutaw fuq is-47 l-oriġinali favur. Kontra. Aħjar niverifika permess ta' votazzjoni nominali numru 47 il-verżjoni oriġinali tagħha jekk jiġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota nhar votazzjoni. Għaddiet. Numru 29 allura ta' 44 maqsum żewġ partijiet l parti votazzjoni nominali jekk Kulħadd ivvota? Nara votazzjoni. ma Maddiċ. Tini parti. Favur. Kontra. ma maddiċ. ta' numru 34. Favur. Kontra. ta' għaddit. 48. Favur. Kontra. ta' għaddit. 42. Jif tixtiequ mela nistgħu nivverifikaw 48 kieġu kompetizzjoni mela miftuħa. Kulħadd tivvota? Nara votazzjoni. Għaddi. 42 votazzjoni nominali u kolli kieġu konvotaw. Kulħadd tivvota? Nara votazzjoni. għaddi 43 votazzjoni nominali wkoll kif ġobkom votaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Numru 3 votazzjoni nominali wkoll kif ġobkom votaw. Kulħadd vota. Nal votazzjoni. Għaddit, numru 4, votazzjoni nominali u koll kħiġib konfutaw, kullħat vota, nara votazzjoni. Għaddit, l-emenda numru 5 55 żewġ partijiet, l-għal parti minn favux. kontra, astenzjoniet għaddit, tini parti minn favux. kontra, astenzjoniet għaddit u koll. Eh, tini parti jek tixtiquni verifikaw mela lek iġob konvuta. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda numru sitta votazzjoni nominali kien ġew konvutaw. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda numru seba' minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Mela 45 ta' sa numru 9 votazzjoni nominali kolli kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. għaddit 46 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Jekk tixtiequ mela nistgħu niċċekkjaw numru 46 votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Ma ddiċ. L-emenda 13, votazzjoni nominali wkoll kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota mela nara votazzjoni. Għaddit, Numru 14. Anzi għanna issa numru ta' Eh, votazzjoni nominali, nibdew bl-14, votazzjoni nominali kieġibkom. Mela Kulħadd ivvota mela votazzjoni. Għaddit, numru 15, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni. Għaddit, numru 16, votazzjoni nominali kieġibkom. Kulħadd vota Mela il-votazzjoni għaddit. Numru 18, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nala mela, votazzjoni. għaddit 19, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. il mela, votazzjoni. għaddit Emenda 22 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddit. 23 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddit. Naddu sa fuq il-proposta e kif nijamdula tal-Kommissjoni kif nimbuddula favur kontra astenzjoni ta' d-diet. Nista' nifutaw fuq riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni minn għal kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Għaddiet, naddu issa għal-rapport tal Kerstin Westfall dwar id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-politika tal-Unjoni Ewropea naddu għall-emenda l-ewwel waħda l-test oriġinali votazzjoni nominali kieġibkom. Kulħadd ivvota Nar votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 26 ma' sun zewġ partijiet l-ewwel eh, nivvotaw fuq il-test oriġinali, l-ewwel parti votazzjoni minn hekk jiġu votaw. Kulħadd ivvota. Nara votazzjoni. Għaddiet. Tieni parti votazzjoni minn wkoll kieġobkom. Kulħadd ivvota. Nara votazzjoni. Għaddit, nifutaw sa fuq rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali u koll kieġob konvotaw. Kulħadd vota nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet, issa ngħaddu għal rapport li mista Sur Deutsch dwar investimenti għall-impjigi u għad kabbir il-promozzjoni tal-koezjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea. Nibdew bil-paragrafu numru 4 test oriġinali minn żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali kif ġobkom votaw. Kulħadd tivvota? nara votazzjoni għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali kol kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nara votazzjoni għaddit. Paragrafu 22, test oriġinali minnu favux kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 24, votazzjoni nominali kieġob kum votaw. Kulħadd vota nagħlaq votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 27 maqsum żewġ partijiet l għol parti votazzjoni nominali kieġob kum votaw. Kulħadd vota Nara votazzjoni. Għaddit. Tieni parti votazzjoni nominali wkoll kif ġobkom votaw. Kulħadd vota Nara votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 28 maqsum ukoll f'żewġ partijiet għal darboħra votazzjoni nominali u l-parti kif ġobkom votaw. Kulħadd vota Nara votazzjoni Għaddit, it-tini parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota nar votazzjoni għaddiet. Paragrafu 29 ma sun żewġ partijiet għal darbohra għandna votazzjoni nominali l-ewwel parti mela kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota nar votazzjoni għaddiet. It-tieni parti kieġobkom ivvotaw. votaw Kulħadd vota nala il-votazzjoni. Maddiċ. Paragrafu 30 maqsum fit tlet partijiet għal darbohra għanna votazzjoni nominali għal kull parti, l-ewwel parti kieġobkom. Kulħadd ivvota il votazzjoni. Għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nara votazzjoni. Għaddiet, it-tielet parti votazzjoni miftuħa kieġobkom. Kulħadd ivvota. Nara votazzjoni. Għaddiet. Naddu issa l-paragrafu 45 votazzjoni nominali kieġobkom votaw. Kulħadd vota Nara votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 64 maqsum żewġ partijiet tal darba votazzjoni nominali. L-ewwel parti kieġobkom t Kulħadd ivvota nagħla votazzjoni. Għaddit, t tieni parti votazzjoni miftuħa kieġobkom. Kulħadd ivvota l votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 66 maqsum ukoll f'żewġ partijiet it-tinnejn li huma votazzjoni minn l-ewwel parti kif ġobkom votaw. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, naddu jistessa biex nifutaw fuq il-rezoluzzjoni kif mibdu la votazzjoni nominali u kolli kieġabkom ifutaw. Kulħat vota nalla votazzjoni Għaddit, naddu jistessa rapport ta' s sur Vanda Gample ħad biss wieħed. Ir-rapport tas Sur Kukan dwar l-evalwazzjoni tas-sena Ewropea t-tixxi ħattiv solidarità bejn il-ġenerazzjonijiet. Paragrafu 8 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 17 maqsum tliet partijiet l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit, tliet parti favur Jekk tixtiequ niċċekkja fuq it-tieni parti mela votazzjoni miftuħa kieġobkom. Kulħadd ivvota, natraq votazzjoni għaddiet. It-tret parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 18 maqsum ukoll żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 28 vot separat minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 30 maqsum ukoll sewċ partijiet l għol parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 29 maqsumu fit-tlet partijiet l għol parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet tel parti minu favur kontra stanzjoni ta' tel tilet parti minu favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikawa jekk joġobkom. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni għaddiet. Nivutaw issa fuq riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota mal votazzjoni għaddiet. Kamp betreffend die Umsetzung des Weißbuchs Verkehr von 2011. Naddu issa rapport van de Kamp dwar l-implementazzjoni tal-White tal Paper tal-2011 fuq trasport l ewel parti favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 4, żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Tri parti favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 8, votazzjoni nominali. Ham alle abgestimmt? Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni. Tadi. Paragrafu 9. Votazzjoni nominali. Stimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. Nalqu l-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 10 f'żewġ partijiet l-għal parti kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favuru kontra astensjonijiet tadi. Paragrafu 11 eh, votazzjoni nominali. Kulħadd vota nagħlqu l-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 13, f'żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 16 eh, nivutaw b'mod nominali fuq paragrafu 16. Gestimmt. di Abstimmung ist geschlossen. Nal l-votazzjoni. Tgħaddi. Paragrafu 18, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti eh, sa votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota nagħlqu votazzjoni. Tgħaddi. Paragrafu 19 f'żewġ partijiet l parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 20. Żewġ partijiet l parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 26. Votazzjoni nominali. Niftu l-votazzjoni. għalli għabki abgestimt? Kulħat vota nal l-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 29, votazzjoni nominali, niftu l-vot. Kulħat vota nal l-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 34, inċis 9 Votazzjoni nominali. Niftu l-votazzjoni. Kulħadd vota Nagħlqu l-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 34, inċis 12, bżewġ partijiet dawk favur, l-ewwel partijiet kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti votazzjoni nominali. għalli alle abgestimmt? Kolħat t-vota. Naqlu votazzjoni. Taddi. Paragrafu 39 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 41 żewġ partijiet l parti favur kontra astensjonijiet taddi. Tini e, parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 43 żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet taddi. Tini parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 54 żewġ partijiet l parti taddi favur kontra astensjoniet taddi, tri parti favur kontra astensjoniet taddi, paragrafu 60, nol parti favur kontra astensjoniet taddi, tri parti favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 63 ċis 3 daw favur daw kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 63 ċis 5 f'żewġ partijiet l parti favur kontra astensjoniet taddi, tri parti votazzjoni nominali. Niftaħ l-vot. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni tgħaddi. Paragrafu 63 inċis 8 votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni tgħaddi. Paragrafu 63 inċis 9 partijiet l-parti favur. Kontra, astensjoniet tgħaddi, tieni parti votazzjoni nominali. Kulħadd vota Nagħlqu l-votazzjoni. Taddi. Paragraf 63 inċis 10 votazzjoni nominali. Niftaħ vot Kulħadd vota Nagħlqu l-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 63 inċis 12. Votazzjoni nominali. Niftaħ l votazzjoni Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni maddieċ. Paragrafu 64, inċis 5, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Inċis 7 dak favur, kontra, astensjonijiet taddi. Inċis 11 favur, kontra, astensjonijiet taddi. Paragraf 64 ċi 12, taċ parti ta' favur, l parti tini kontra astanzjonijiet tadi. Tini parti favur kontra astanzjonijiet tadi. Inċis 15 favur kontra astanzjonijiet tadi. Inċis 16 favur kontra astanzjonijiet tadi. Issa paragrafu 65 inċis wieħed ta' favur kontra astanzjonijiet tadi. Paragrafu 65 ċis 5 favur kontra astanzjonijiet tadi ċis sitta votazzjoni nominali, niftaħ l-votazzjoni. Kulħat il-vota, nalqu l-votazzjoni. Fatti. Inċis 12 zoċ partit, l-ewel parti favur, kontra, astanzjonijiet, taddi. It-tili parti, votazzjoni nominali, niftaħ l-vot. Kulħat il-vota, nalqu l-votazzjoni tgħaddi. Paragrafu 66 inċis stmina. favur kontra. Asta, anzi, kontra. Favur. Kontra. Nasab ma diċi saħjar verifikaw e namlu votazzjoni nominali. Am alle abgestimmt?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 dagegen Enthaltungen angenommen. Die Entschließung als Ganzes wie abgeändert in namentlicher Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Kulħadd ivvota nal votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemmi din tgħaddi. Naddu issa rapport ta' Sinjura Vossenberg il-karriera ta' nisa fl-universitajiet u fix-xjenza. Paragrafu 22 Il-test oriġinali, votazzjoni nominali. Dan huwa rapport Fossenberg, 22 votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni. Tgħaddi. 25 votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni taddi. 35 żewġ partit l parti favur kontra astensjoniet tgħaddi. It-tieni parti votazzjoni nominali niftaħ il-vot. Kulħadd vota nagħlqu l-votazzjoni. Taddi. 42 votazzjoni nominali. Nar l-votazzjoni. Taddi. 48 bżewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota nar l-votazzjoni. Taddi. Premessa R votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota nal l-votazzjoni. Taddi. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali hekk kif ġiet emendata. Kulħadd ivvot nal votazzjoni Taddi. Nimxu issa għal rapport Rodriguez dwar il-insaħu il il-bniet permezz tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-grupp INF e għamel mozzjoni għal rizoluzzjoni alternativa, mendu numru wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu wieħed it-test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 5 żewġ partijiet Ejja niċċekjaw eh, tini parti tal-ewwel paragrafu. Niftu l-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni di ma taddix. Mela paragrafu 5 f'żewġ partijiet l parti favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 10 Eja nerġa' niverifikaw paragrafu 5 tini parti, votazzjoni nominali. Niftu l-vot. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni. Tgħaddi. Paragrafu 10 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 13 żewġ partijiet l parti votazzjoni nominali. Niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni taddi. Tini parti dawk favur kontra astensjoniet tadi. Paragrafu 21 dawk favur kontra astensjoniet tadi. Paragrafu 25 dawk favur dawk kontra astensjoniet tadi. Paragrafu 27 f'żewġ parti l-ewwel parti favur kontra astensjoniet taddi. Tini parti dak favur kontra Astensjoniet ma taddix. Paragrafu 28. votazzjoni nominali. Niftaħ il-vot. Ham alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Mela l-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 29 f'tlet partijiet, kull parti hija vot nominali niftaħ il-vot fuq l-ewwel parti. Kulħadd ivvota. vota Il-PPA jituna sinjal jekk joġobam? Kolħat vota nal-votazzjoni taħdi. It-tini parti, votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Kulħat vota nalaq il-vot, taħdi. It-tilet parti, niftaħ il-vot. Kulħat vota Nalqu l-votazzjoni. Tati. Paragrafu 30. Votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Nalaq il-vot. Taddi. Paragrafu 31 f'żewġ partijiet l-parti favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, paragrafu 40 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, paragrafu 41 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi, paragrafu 43 tliet partijiet dawk favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra Astensjoniet ma taddix. Tilet parti favur. ejja verifikaw it-tini parti ta' paragrafu 43 nifutaw votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Nalqu l-votazzjoni ma taddix. Tilet parti. Dak favur kontra astensjoniet taddi. 49 f'tlet partit l-ewwel parti favur kontra astensjoniet taddi. Tieni parti dak favur kontra astensjoniet taddi, tielet parti favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 50, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjoniet taddi, tieni parti favur kontra astensjoniet taddi. Paragrafu 53, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjoniet taddi, tieni parti favur kontra astensjoniet tati. Premessa G, f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjoniet tati tri parti favur kontra astensjoniet ma taddix. Premessa R, f'żewġ partijiet Ejja niverifikaw eh, tieni parti ta' premessa G, votaw votazzjoni nominali. Ham għali abgestimmt? Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni fil-fatt għaddi. Premesser, anzi premessa er te, dok favur. It was the second part. No, no, but we were there before. So we now start here. Okay. Bidu um Entschuldigung, Erwägung R. Il-President jiskuza ruħu, premessa R żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, assenzjonijiet ta' tieni parti favur, kontra astensjoniet taddi. Premessa te favur kontra astensjoniet taddi. Votazzjoni fu riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali jekk iġobkom. Ham alle abgestimmt? Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni. Tgħaddi. So, wir kommen zum letzten Bericht. Bericht Schwab betreffend EWR Schweiz, Hindernisse für die vollständige Naddu sal-aħħar rapport, rapport Schwab, l-ostakli rigward l-implementazzjoni tas-su intern, votazzjoni nominali fuq risoluzzjoni kollha kemm jiġifieri żommu l-cards fil-part eh, tal-votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlqu l-votazzjoni. Tgħaddi.